ħalli nistgħu nibdew mingħajr ma naħlu ħafna ħin u uh, issa intom li qegħdin tpoġġu bil qeda jina nista' ngħidilkom l-affarijiet formali l-ewwel net nixtieq nadotta l-aġenda, nixtieq milli jidher ħadd ma jishtiq jitkellem allura l-aġenda hija t-tini punt li huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-21 ta' jannar 2010. Għaw xi żball hawnhekk u tal-10 ta' Mejju. Daqxej stramba, tajt il-President. Iwa, għallu li li konna din l-ura daqxejn fl-approvazzjoni tal-minuti, memx tamen. L-ewwel ċarajni issa naddu għal ħabarijiet naħa tal-President. Jekk m'hemmx siġijiet bizzejiet, hemm sal dekut li hija disponibbli li tinsab fjan 2-2 to Q2. U skont ir-regola 73 ta' 70.3 ta' regoli ta' proċedura issa nixtieq li ninformawkom milli negozjati fuq e, il-proposta tal-AIFMD ħajkunu konklużi dal-waqt u ħajkunu kompromess mal-Kunsillu e, ħanaddi issa l-mikrofonu li sur Gawzes wara li konna skambit opinjonijiet ma' sur Juncker, ġifiri dawk li jixtiequ li jesprimu l-opinjoni tagħhom u jixtiequ jisimgħu dwar dan nistidenkom sabiex tibqgħu hawnhekk maħna għad simaw din informazzjoni. Nixtieq illi u ukoll illi għandna laqgħa straordinarja tal-kumitat li li ħassef it-tnejn nhar it-tnejn fit-tnejn. 20 ta' Novembru fi Strasburgu ħajkun hemm ukoll skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Barnier dwar eh, dialogu ta' ristrutturar ġdid u nixtieq ukoll li nħabrilkom li ħajkollna wkoll skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Ren qabel il-Kunsill Ewropew ta' Diċembru. U ħajkonna wkoll il-voti fuq ir il rapport tas Sur Gawzes fuq eh, l-Aġenziji tal-Credit Rating illi votaw fuqhom eh, fil fat għada u din il-votazzjoni ħassir fit-22 ta' Novembru f'din l straordinarja. Issa għaddu għal punt numru 4 għal darba oħra nixtieq nilqa fostna lil Jean-Claude Juncker li huwa l-President tal-Eurogroup u għal darba oħra huwa ħajtina aġġornament eh, tal-sitwazzjoni bħalissa fil laqgħa tal-Eurogroup u ħajkonna wkoll skambju ta' opinjonijiet mal-membri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 illi kontili daqsxejn ma nġi għawek. Kina qed nħu gostlem l opportunità fil-fatt li nkellimkom fuq numru ta' suġġetti li jinteressaw lilkom u lilna wkoll naturalment. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid illi minħabba il-kriżi ekonomika illi ma konniġ din nistennew il nexxinna noħorġu minna ħna qegħdin u uh, aħna rnexxina nelbu din is-sitwazzjoni u uh, nafu li madwar is-sena ilu kun nisabu kon nisabu situazzjoni diffiċli ħafna u issa ntbedna daqsxejn minn dan il-periklu u hemm dawl nistgħu naraw dawl fl-aħħar tal um, wara t-tempesta biex ngħidu hekk u Nafu wkoll li għandna rata ta' tkabbir fiż-żona euro illi hija forsi daqsxejn inqas minn dak illi forsi suppost ehm, i bħalissa li kieku aħna żammejna mal-potenzjal ta' tkabbir illi konna bassarna qabel ma kellna il-kriżi ekonomika, aħna rridu nagħmlu da kollu nistgħu sabiex fil-fatt nilqu ir-rata ta' tkabbir potenzjali, speċjalment dak il-pajjiżi li għadin daqsxejn lura. Issa dwar il-żona euro fil ġid 20 kif ukoll ukoll f'organizzazzjoni oħrajn aħna ftemna fuq pjan sabiex nippruvaw noħorġu minn din il-kriżi ekonomika u aħna qegħdin ngħidu l-iktar tard fis-sena 2011 aħna ħajkonna dawn il-miżuri ta' stimulu fiskali, però għalissa aħna qegħdin nżommu ma' dan il-għan. Aħna nixtiequ li nagħmlu konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi minħabba il-livell li ħafna ta' dejn pubbliku kif ukoll dejn pubbliku li qed naraw bħalissa rridu nieħdu posta prekawzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mekkaniżmi ta' Eh, tal-mod ta' kif aħna għandna naħorġu minn din il-kriżi ekonomika. ma nishtiqux lanqas illi aħna nipperikolaw it-kabbir għanna u koll bosta kwistjonijiet partikolari li aħna rridu nqisu f'bosta pajjiżi differenti bħall irlanda Portugal u l-Greċja jiena ħanitkellem iktar fid-dettall dwar dawn l-istrateġiji f'dawn il-pajjiżi. Jiena nammira wkoll l-amministrazzjoni irlandiża u l-mod ta' kif huma reaġixxew għas-sitwazzjoni li jinsabu fija issa diġa' implementaw miżuri budġetarji ġodda li ħajoħol u 6 miljun euro li kien id-doppju fil-fatt tal-ammont illi il-ħbib tagħna Irlandiżi ħabru tlet xurilu, ġifiri u mat jamlu sforz konsiderevoli minnaħa taħħom u jiena verament nishtiq ngħid proset lil forza politika prinċipali fl-Irlanda tal-li ħadu din id-deċiżjoni importanti ħafna. Mesure euh, commune à entreprendre et je suis euh, euh, confiant que les autorités U proset u koll tal-li ħadu dawn il-mizuri komuni għat ikunu daqshekk qalbina u maħiċ qed jaqtaw qalbhom. Jiena ninsab ċert illi l-autoritajiet Irlandiżi ħajkunu kapaċi li jimplementaw il programm ta' konsiderazzjoni tal-budget tal annwali f'dan il-perjodu ta' erba' snin li permezz tiegħu nittamaw illi ħajkun jistgħu inaqsu id-dejn illi għandhom sas-sena 2014 li jfisser illi l-numru l-ammont ta' dejn li jista' jkollhom ħajkun skont dak illi aħna qegħdin nistennew il-pajjiżi Ewropej. U nittamaw aħna illi l-Irlanda wkoll ħaterġa' tirkupra u tlaħħaq ma tkabbir sostenibbli li aħna nixtiequ li l-pajjiżi Ewropej ikollhom speċjalment wara dawn id-diffikultajiet u problemi kollha li kellhom. Nixtieq ngħid ukoll proset lill partit tal-Oppożizzjoni minħabba li ċedew u laħqu ftejjin fuq dawn il-partijiet importanti ħafna. Il-budget kien approvat fl-ewwel qari fil-Parlament Portugiż fil-fatt fit-12 ta' novembru, fit-26 ta' novembru ħajkollhom it-tieni qari u aħna nittamaw li matul is-sessjoni tat-tieni qari aħna ħankunu nistgħu naraw li l-azzjoni tittieħed ħallibek il-budget ukoll ikun jista' jkun approvat fil-Portugal u aħna naħsbu illi il-Portugal m'għandux laqas jintilef fid-dewmin u posponimenti ħallibek huma jagħmlu t-titjib u l-bidlit li hemm bżonn fl-implementazzjoni tal-budget fil-Portugal. Issa ngħaddu għall greċja Dak għandu x'jaqsam il-Greċja kena bosta ċifri fuq il-budget li smajna u ħafna iktar ħajkunu mħabbra dal-waqt u ħajkonna wkoll follow-up ta' dak li kien imħabbar dan l-aħħar u aħna naħsbu li l-awtoritajiet Grigi ħajkunu f'pożizzjoni illi fil-prospetti eh, tas-sena 2014 ħajkunu jistgħu jirkupraw u inaqsu id-dejn pubbliku naħsbu l-autoritajiet Grigi wkoll ħajkunu f'pożizzjoni illi jistgħu jirrispettaw il-lanijiet li kienu stabiliti għas-sena 2011. Dak li għandu xaqsam il-mekkanizmi ta' appoċ tal-Greċja, aħna nistaw menxa fejn fluf ħafna dettal dwar dan u naħsbu wkoll li l-programm rigorus li fil-fatt kien deċiż min-naħa tal-Gvern Krik huwa kredibbli u qed ikompli jkun kredibbli u naħsbu li dan ukoll ħajkun rifless fil-qoddim dal-waqt fil-azzjoni li huma ħajjeħdu qed ikun hemm reviżjoni li tissir kull tliet xhur u anka fl-ewwel biċċa dan kien investiment ta' 18 miljun euro mbagħad ħajkun hemm xi 16 miljun euro għal minn settembru l-hemm aħna wkoll rridu niftakru illi tkabbir ekonomiku fil-Greċja fis-sena 2010 fil-fatt mar lura ftit, allura dan ifisser li riformi strutturali rridu jkunu adottati u l-gvern tal-Greċja irid jieħu miżuri oħrajn sabiex jiskuraw li dawn l-anijiet intermedjarji tal-budget jintlaħqu u jkunu sodisfatti. Għandi xi ftit kummenti oħrajn x'inżid ma' dak li għadni kemet. Dwar l-informazzjoni li aħna għandna bżonn dwar il-fatt li rridu nistabilixxu fil-fatt il-faċilità tal-istabilità finanzjarja Ewropea li FSF. Din kienet xi ħaġa li kienet stabilita fil-fatt fis-27 ta' Mejju fil-Kunsill. Din il-faċilità issa ila stabilita mill-Lulju fil-fatt u minix ċert, Signora President, jekk inti jintom kelkom xċans li ma' CEO ta' din tal-kumpaniju tal-kwartieri ġenerali. Eh, fil-fatt il-kwartieri ġenerali ta' din il-kumpanija jinsabu fil-Lussemburgu. Jekk intkom ma' kelkom xċans li ma' CEO, nħedġiġkom sabiex t-istidno ħalli attendi l-laqata u għek eh, fostom. U il-mod ta' kif aħna qegħdin naraw li ħajsir l-iżvilupp. Allura ma sibx li din tkun idea tajba ħafna. Din anzi naħseb tkun idea tajba ħafna li intom tistinnu skużawni hawnhekk foskom ħalli tisimgħu l-opinjoni tiegħu. Pero naturalment lest illi inwieġa il mistoqsijiet illi għandkom dwar dan is-suġġett ukoll jekk intkom għandkom xi mistoqsijiet. Xi ftit xurilu aħna kol ħabbarna li konkludejna fil-grupp Euro eżerċizzju illi kellu x'jaqsam mal-analiżi bir-reqqa tal- tal-miżuri li qed jittieħdu fiż-żona Ewro bħalissa mill-pajjiżi Ewropej aħna ma għadniex biżejjed attenti għad-differenzi bejn il-miżuri li qed ikunu adottati fl-istati membri differenti u dawn id-differenzi fil-fatt huma pjuttost kbar u għal raġuni aħna ftit ftit irridu nibdlu ż-żona euro f'qasam ħafna iktar tajjeb, qasam ħafna iktar effiċenti u minn issa rridu nippruvaw innaqsu dan in-nuqqas ta' bilanċ fil-fatt. Aħna wkoll ftemna fuq mekkaniżmu ta' peer review f'kull għaliet ikollna tal- Eurogroup aħna din nħarsu b'mod ċikliku lejn il-miżuri li ikunu adottati L-aħħar darba aħna ħaresna lejn sitwazzjoni fi Franza, Spanja u Lussemburgu fil-qali miss aħna ħanalizzaw bir-reqqa sitwazzjoni fil-Ġermanja u fl-Italja u mbagħad naraw li l-konklużjonijiet eh, illi aħna sissa nixxina nilqu fil-fatt edna illi fil-pajjiżi kollha li aħna analizzajna hemm bżonn li jitnaqsu deficit strutturali illi jinsabu fil-budgets nazzjonali kważi kollha tal-pajjiżi illi analizzajna. Ġifieri aħna nistgħu forsi nagħtu iktar eh, idea ta' Eh, stabilta għal dal-pat ta' stabilta u tkabbir u aħna rajna wkoll illi hemm dan ir-riskju illi kull pajjiż qiegħed iħabbet wiċċu miegħu ġifiri li naqsu kem nista jkun id-dejn pubbliku dan huwa importanti ħafna ħalli bekk nippruvaw nevitaw illi nirriskjaw li noħol wkoll dak li bl-Ingliż nsejħulhom bubbles dan il- problemi finanzjarji nistgħu nħabtu wiċċna magħhom ukoll nevitaw xi ftit ta' problemi illi kellhom x'jaqsmu mal-pagi u s-salarji fil-pajjiżi taż-żona euro. Ġifiri, r riġidità wkoll tas-suq tax-xogħol din għadha problema kbira għal pajjiżi Ewropej, però din varja ħafna minn pajjiż għal ieħor, nistgħu ngħidu. Din ir-riġidità tal- suq tax-xogħol hemm bżonn li nagħmlu minn kollox ħalli nevitawha minħabba li din ir-riġidità jidher illi qiegħda tkompli tipproteġi l-iswieq tax-xogħol minn ċertu um, problemi illi qed jaffettwaw bħalissa s-suq tax-xogħol. Aħna nafu illi hemm bżonn illi l-Istati Membri bħalissa jkollhom miżuri kemm jista' jkun stretti ħalli bekk jipproteġu lilhom infushom fl-istess ħin jippermettu li jkun hemm biżjed flessibilità fil-ġestjoni tal-miżuri. Però aħna nixtiequ li l-politika l-iktar xierqa tkun implementata u mhux mhux ehm, problemi li aħna maħniex nistenni nistennihom. Issa dwar l-iskambju aħna nixtiequ ngħidu illi nishtiqu nfakrukom fuq l-elementi prinċipali li kienu adottati mill-Eurogroup u anka mill-Bank Ċentrali Ewropew, aħna nixtiequ li nevitaw li jkun hemm volatilità eċċessiva tar-rati tal-kambju u fil-fatt aħna nemnu illi dawn għandhom jirriflettu informazzjoni ekonomika attwali u aħna ma nixtiequx li l-egoizmu nazzjonali fil-fatt ikun iktar dominanti anke f'dan il-qasam. U hemm bżonn ukoll li nirriflettu daqsxejn fuq it-tħassib globali. Il-G7 eh, fil-fatt jidher li mhux tkun daqshekk mhux tkun daqshekk influenza minħabba li ma jinkludix xi ftit eh, mill-iktar eh, atturi importanti f'dan il-qasam. U jiena nixtieq ngħid ukoll minn eh, perspettiva autobiografika li fl-aħħar il-Lussemburgu daħal fil-xena backstage tal-G7, pero l-Amerikani u l-Ċiniżi rawni li qed nipprova nidħol jiena u allura huma jingħaqdu magħna u jidher li d-dibattitu prinċipali dwar dan is-suġġett jgħet isir fil-G20. kontent inkontent situazzjoni pero però m'hemmx tagħmel sena naw x'ħajġri. jiġri u uh, kontent li l-G20 ħajkun il-struttura globali illi fija aħna nistgħu niddiskutu ir-rati tal-kambju. Minkejja l-fatt li għandi xi ftit dubji dubji, jiena xorta waħda stajt nattendi għall laqgħat tal-G20 u rajt illi kull meta dan is-suġġett ikun diskuss ikun hemm naqra riskju mhux ħażin marbut eh, mal diskussjoni li jkun hemm fil-G20, eh, ir-riskju li ma jkunx hemm daqshekk eh, skambju ta' opinjonijiet fid-dettal kif aħna nixtiequ illi konna l-diskussjoni bħal din. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna wkoll ħalli naraw x'qed jiġri eżattament fil- fil-dinja finanzjarja illi jintom kolkom u koll taqraw eh, il-Financial Times fuq bażi regolari minħabba li jemmek ikun hemm ħafna mill-iktar informazzjoni importanti li għandkom bżon tkunu tafu dwarha. Aħna nafu li ħafna mill-pajjiżi madwar id-dinja għandhom l-istess tiġijiet u ma wkoll għandhom dritt tal-opinjoni tagħhom. Jiena m'għandix problema b'din, iżda nafu illi l-Eurogroup huwa rrappreżentat fil-istruttura tal-G20 u jista' jkun li xi darba wara li jiena nkun ktibt il-memoirs tiegħi, forsi nkun nista' nispjegalkom għalfejn l-Eurogroup kien eskluds mill-G20, però sabiex inkun sinċir magħkom għal dawk illi ifasslu l-politika Ja, naħseb illi Għawek forsi nafu l-dol pajizi mandomx ikunu parti mill-G20, mid-diskussjoni li kunem. dwar il-politika ekonomika aħna nkunu rappreżentati mill-Bank Ċentrali Ewropew, però għal snin sħaħ jiena smajt li waħda mill-problemi tal-aqda monetarja hija li aħna konna qegħdin inħawdu daqsxejn forsi l-oqsma differenti. Jiena naħseb illi xejn stramba situazzjoni li nisabu fija fil-fatt, però għamx tagħmel. Aħna livell tal-istrutturi tal-Eurogroup san anke tal-Ecofin u tal-Konsil Ewropew ħan nippreparaw ovvjament għal laqa differenti tal-G20 dan diġa sar fil-Konsil Ewropew imma ta' malajr kienet kienet id-diskussjoni għalhekk dan ġenna naraw li isna qegħdin naqblu fuq il-punti kollha. Imma nibqgħu ngħidu li d-dollar meta tqablu mal-euro mhuwiex fil livelli li suppost ijat mill-aħħar deċiżjoni tal-Bank Ċentrali tal-Istati Uniti ma jidurlix li dawn qegħdin jirrispondu għall-aspettativi tagħna kollha fil-ambitu tal-politika monetarja Ewropea, jien qed nara li hemm iktar riski iktar li jistaw jagħtu jagħtu lokal iktar problemi fuq livell dinji Imma aħna f'dan il-xur u l-ġimat li ġejjin se nkomplu insegu situazzjoni b'ħafna reqqa u naraw li dawk il-membri tal-G20 ikunu preparati biex jisaqsu ċertu numru ta' mistoqsijiet lill-kollegi tagħna Amerikani. Ġifir meta naraw li l affajt mhux mixin kif huwa mixtieq u kif inu kif ippreparajna għalih. Issa fuq ir-riforma tal-governanza tal-Fond Monetarju mhux se ngħid ħafna affarijiet. Imma eh, nista' ngħid li naqbel mal-fatt li mill- 24 kostituenzi hemm disa li qegħdin immexxu bċertu politika Ewropea, hemm oħrajn li qegħdin ikaxkru saqajhom u e, bekk mhux qed e, naslu l aħna fl-Ewropa mħabba dan ix-xkiel. Jiena naħseb li dejjem hemm bżonn li l il lowra għandha tkun irrappreżentata permezz ta' sede waħda u naslu għal dan, dan huwa l-għan tagħna, imma naslu għalih jekk inkunu nistgħu influenzaw dak li għandu l-iktar assi bħalissa fil-Fond Monetarju, ġifiri l-Amerika, imma l-evoluzzjoni fiż żona tal-Euro bħalissa ma narawx li jridu u dawn influenzi Ewropej biex u ċertu influenza dan jini dispieċin il-muqx din eh, namluħ. Imma anki l-artiklu 138 ta' trattat qed titlob il-Kummissjoni biex dan ix-xogħol isir jiġifieri l-Kunsill eh, jitintbatlu proposta għal dan il-għan sabiex il-reprezentanza tal-zona tal-Euro tiġi it ta' iktar importanza. Imma ovvjament aħna l-Ewropej mhux qed naħdmu fl-imkien, mhux qed nagħmlu influenza waħda u niċċentrawa fejn hemm bżonn. Qed ngħid li fil-Fond Monetarju wis iktar Ewropej u mhux Ewropa. Jiena nispera li l-Ewropej jaħtfu din l-okkażjoni li hija unika biex aħna naħdmu aħjar fil-Fond eh, Monetarju Internazzjonali. Issa kemtejn fuq il-xol ta' Sur Herman Van Rompuy u r riżultati tal-Kunsill Ewropew dan tal-aħħar fejn bilna fuq il-punti għal-riforma tal-patta stabilita li ovvjament anki mux biss ġifiri mħabba li tista trattat qed jobbligana nagħmlu dan din ir-riforma, imma l-elementi kollha li jiformaw din ir-riforma jridu jsiru bil-permezz ta' xogħol mill-qrib mal-Parlament. Ovvjament, qed nitkellem fuq il-kodeċiżjoni mal-Parlament, ġifieri nafu kif għandhom isiru l-affarijiet kont it-trattat ta' Lisbona issa, għalhekk jien jidri li huwa ovvju li meta nitkellmu fuq konsiderazzjoni finanzjarja meta rridu naraw il-perspettivi finanzjarji ta' zona tal-euro imorru għall-aħjar u jkollhom prospetti aħjar mela iż-żewġ istituzzjonijiet fl-Ewropa ġifieri l-Kunsill u l-Parlament ikunu qed jaħdmu it. fit il-Konsil Ewropew dan jafu sow Um, u aħna edna li l-parlament mux bis għandu uh, il-fema tijaw xiejdinna imma issa jiet fuq il-level ta' kodeċizjoni. Um, Pero nitkellem fuq tlet affarijiet m'għandix il-mandat tal-Eurogroup biex nagħmel dan kollu imma naħseb li meta nitkellmu fuq sanzjonijiet dawn għandhom ikunu iktar isiru iktar mod awtomatiku anki iktar milli qed jgħid il-Kunsill Ewropew. Jiena qed ngħid jiena naħseb li mhux qed il-Kummissjoni ma tistax waħedha sanzjoni li għandhom jingħataw ċertu stati membri hemm bżonn huwa ovvju li jrid ikun hemm ukoll ċertu ċertu deċiżjonijiet fuq livell politiku minn naħa tal-Kunsill mhux biżejjed li jkun hemm l-impożizzjoni ġifir naqilbu il-maġġoranza nagħmluha bil-maqlub biex ikollna ikonna sanzjonijiet hemm bżonn ikonna proċeduri aħjar biex il-sanzjoniet ikunu iktar kif suppost. Il-Kummissjoni se tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha u tgħidilna li l-istati membri qegħdin morru lemmu law. Għalhekk il-Kunsill b'maġġoranza kwalifikata eh, se jaqbel u mbagħad dan l-istat membru wara f'xi ftit ta' xhur jieħu l miżuri kif ngħidulhom bil-Ingliż effective actions Umbat il-Kunsil irrit jara fix xinu ma l-affarijiet u x-sanzjonijiet irrit jimponi. Imma, kil kunsil umbat jiddeċiedi li jridu jittihdu passi u il-Kunsill tal-Ministri jrid umbat jagħmel ċertu maġġoranza bil-maqlub. Ġifri qatt ma se naslu għal sanzjonijiet bħal dan it-tip għax hemm ħafna leeway fej isiru ċertu eh, manuvri u forsi kunem ċertu intrig. Għalek jiena għal nom tal-Benelux nista' nitkellem kif qed nitkellem għax peress li l-Presidenza tal-Belġu qed eh, tina wkoll iċ-ċans nagħmlu dan. It-tlet gvernijiet tal-Benelux se jerġgħu idaħlu fid-diskussjoni l-idea li kunem vot maġġoranza f'kull stadju tal-proċedura sabiex is-sanzjonijiet ikunu iktar kredibbli li sissa ma kinux. U fuq il-prevenzjoni jiena Eh, biex nevitaw dan l-affarijiet biex qed ngħid biex inkunu iktar korretti. Signora President, se nitkellem issa fuq il- jina fil-11 ta' fifrar ta' din is-sena fil-Bibliotek Solve għannom tal-gvern tiegħi fil-3 u 50 minuta kont qed xi ħaġa li fuq dwar ħadd eh, ma kien qed jaqbel u issa kulħadd qed jaqbel u naraw ġifiri xinu ma dettalji ta' din il-proposta issa il-grupp ta' Van Rompuy li għamel verament xogħol tajjeb anki l-President tal-Kunsill ħanaraw kif se naqsu l-izbilanċi makroekonomiċi fiż-żona tal-Euro sabiex meta ikun hemm eh, xokk asimetriku li jmiss inkunu nkunu f'pożizzjoni li nirreżistu aħjar. U bekk naqbel mal-proċeduri ġodda meta qed nitkellmu wkoll fuq it-tnaqqis ta' ċertu deficits u meta wieħed iqabbel ukoll bejn stat u membru u ieħor l-affarijiet kollha Sur Van Rompuy ħadmu fuqhom ovvjament u, u l-grupp tiegħu Naħseb nista nala hawn, Sinjura President, kelli 48 paġna f'dan ir-rapport. Tistgħu tifmu li jiena tkellim fil-qosor ħafna dwar dan ir-rapport. Għandkom ċans għal mistoqsijiet ovvjament li jiena se kolli ċans forsi nirrispondi għal xi wħud minnhom. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, I, can also say in response to one of your early comments that we have already got it on the agenda for our coordinators meeting. U koll ehm, fil-qat tal-koordinaturi, tlamna l-sur Derkin sabiex jiġi għawnik maħna, u għal daqstan tet naħsbu l-istess affarijiet ġan 14 il-kellim fuq il-lista u għanna għanqas minn 50 minuta. Għan ifisser 3 minuti għal mistoqsijiet u risposti ħan nimxie għabazi ta' KHDI u sissandi li Sur Lambert, Sr. Luling, Sven Giggles, Goulard, Bullman, Gawzel, Fejo, Sophie Indveld, Miguel Portax, Kratza, Wolf Klins, Vicky Ford u Sr. Vertman Cool. U Sinjura Tyson u kol. Tixtiq t-intervjeni. Inti il-mistax il-kellima, Sinjura Tyson, minuta għal-mistoqsijiet u zewċ minuti għal-risposti u se naqtalkom meta il-ħin. Filip, grazzi. Mela, jekk jiena nemmen dak li qed ir-reprezentazzjoni Ewropea fil-Fond Monetarju fl-IMF se naslu ma bil-mod għandim bżonn mistoqsijiet x'taħseb inti mir-riskju tal-sanzjonijiet li jistgħu jkunu pro-ċikliċi ċiġifiri jaggravaw situazzjoni ta' dawk l-istati li kollom is-sanzjonijiet. U inti referajt għal riski tal-deċiżjoni eh, reċenti tal- l-spillover, xejkun il-riskju ta' spillover mħabba il-deċizjoni reċenti tal-Fed. Filip, eh, jien nirnejdlu li jista wieħed jista jimmaġina li hija l-loħġa loġi mhux loġika li wieħed jagħmel sanzjonijiet dawk l-istati li qegħdin eh, li mhumiex qegħdin fil-linja tajba. Jiena dejjem ikkonsidrajt li s sanzjonijiet jistgħu jisom Eh, jieġibu għallar ċertu eh, pajjiżi li jindejjem eh, stħat li aħjar nevitaw il-problemi u mux inkomplu narquhom ċertu pajjiżi billi nagħmluhom sanzjonijiet ovvjament issa nistaw nispekulaw, naraw jekk se jkollna maġġoranza kwalifikata ordinarja jew le biex naslu sanzjonijiet. U ma rridux naraw li l-Eurogroup irid jieħu ċertu deċiżjonijiet eh, li ġifri qabel naslu għal vot kwalifikat imma. Jekk nirrispondi għal mistoqsijiet kollha tiegħek jiena ma naħsibx li s-sanzjonijiet mhux tajbin għax inkunu qegħdin niġġieldu id-deficit bil-dejn bid-dejn. bil dejn bid dejn Iġifiri il- inkunu edin eh, ners u lejn kriterji monetarji ta' natura ċiniża. Iktar mill-insolvu il-problemi. Jena. Eh, Nara wkoll ir-riskju ta' iktar inflazzjoni inflazzjoni ġifiri għal pajjiż biex joħroġ mill-kriżi, inkunu edin ġifiri nżidu il-problemi ma naħsibx li l kumpanniji Amerikani se jiġu iktar jinvestu meta qed naraw kol ir-riskju li dawk il-pajjiżi li qed e, jevolvu il-ċertu investimenti jersaq lehom. Federal Reserve ġifiri id-deċiżjoni tal-Federal Reserve naħseb aħna nistaw naħsbu ftit fuqha kif irridu. Grazzi ħafna, Sinjura, nixtieq ngħid li hija ħasra li noqogħdu We'll start again, don't worry. Wait, uh, Euh, Sur President, jiena xtaqt ngħid li hija ħasra li rridu nistennew il-memoirs tiegħek biex nifn biex nifmu għaliex il-President tal-Eurogroup mhux rappreżentat fil-G20. Imma f'din id-diskussjoni meta nitkellmu fuq l-Euro u l-Patta Stabilità qed naraw il-kunċett tal-fat li ċertu stat membru fl-Unjoni Ewropea jista' jfalli. Tista' inti tispjegana l-inna li deputati li ma tantx nifmu f'affarijiet ħafna komplikati xifisser meta pajjiż ikun sejqet ifalli u x'inhuma dawk il-mekanizmi li wieħed ikun jixtieq forsi jimplementa. Inti taf tajjeb li l-Parlament Ewropew jista' jgħin ħafna fil-proċess tal-patt tal-riforma tal-patt ta' stabilità speċjalment meta qegħdin nitkellmu fuq il-poteri bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill inti dan aċċennajt għalih. Imma f'dan il-kunċett nixtieq inkun naf jekk inti ux etta tapprova din l-evoluzzjoni li qed naraw tiġri il-proposta tal-ewwel tal-Kummissjoni li jisa qed tfittex li jkun hemm ċertu bilanċ bejn l-istituzzjonijiet. Anki il-President twaqqaf il-kellima.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 suppost għandi 22 minuta pala risposta jena, imma mandiċ tal-ħin kollu. Imma biex nibda, Astrid veru jena sendum sendum jiena sa kemm ikun hemm demokrazija fil-Lussemburgu nibqa' primmi Ministru ġifri il-memoirs tiegħi mhux għalissa se jkunu esti Jiena naqbel ħafna li ikun hemm mekkanizmu li jitwaqqaf li jkun wieħed permanenti biex nifaċċaw ċertu kriżijiet. Aħna mhux biss jiġifieri konna sorpriżi meta laqtitna l-kriżi, imma l-iktar minn iktar li sfajna kważi impotenti. Ma kellna xejn li jaħdem ta' malaj biex jikumbatti din il-kriżi Għalhekk biex dan ma jerġax isir, hemm bżonn li jkollna xi mekkaniżmu permanenti li jkun jista' jitħaddem meta jkun hemm il-bżonn. Issa, meta nibqgħu nippreparaw isna ma naslu qatt. U dawk li l-affarijiet li ma jkunux qed nistennhom jaslu qabel għalek irridu verament nasbu bis-serjetà fuq dan il mekkaniżmu Meta inti titkellem fuq idejat sempliċi ġifiri trid risposti sempliċi inti trid li neżaminaw eżattament xi fisser dan il-mekanizmu. Iva, il-fat li konna l-IMF imdaħħal, Iva u kol li rinaraw xejkunu l-implikazzjoni konsekwenzi fuq il- Eh, mill mota kif aħna insibu soluzzjoni għal kriżi fis-settur eh, privat, imma kif jaħseb tajjeb is-sur Triġel li ma mhuwiex kontra l-mekkaniżmu, imma xorta noqogħdu attenti għal fatt eh, li hemm ċertu aċċelerazzjoni intellettwali ta' kif qed jiġru l-affarijiet. Jekk aħna xi darba ngħidu li f'kull rezoluzzjoni għal-kriżi is-settur privat irrid jidħol ukoll. Meta l-IMF 80% għatma tal-każi għatma jitkellem li l-settur privat għandu jkun ukoll xi ftit jew responsabbli f'20% biss eh, jaħseb eh, fis-settur privat imma il-banek u s-settur finanzjarju għandhom dejjem jaraw li ma jaħarbux mir responsabilta tagħhom imma meta ngħidu li żona tal juro hija l-unika żona fid-dinja ex ante fejn jiddaħħal is-settur privat, jiena naħseb li meta ngħidu dawn l-affarijiet irridu noqogħdu ħafna attenti. U jiena meta ma meta ma naqbilx ma' Sur Trixe, nixtieq li Sur Trixe jispjega li l-affarijiet imma ħafna drabi meta eh, sultri xe naqblu miegħu, noqogħdu attenti u naraw li għandu raġun qabel ngħidu li qed naqblu miegħu. Imma meta jkollu raġun, intuwulu r-raġun u insegwu dak li jgħidilna hu. Imma ovvjament il-Parlament nafu li jrid jiddeċidi flimkien mal-Ministri. Mal Tajjeb, tista' forsi tistaqsu mistoqsija waħda għal xinkella min jiġi warajkom mhux se jkun jista' jitkellem. Issek ħan ħanimxi, żvenjek joġbok. Grazzi ħafna jien għandi mistoqsija waħda li hi jekk aħna naraw il-tejja li aħna kellna għal tmexxija ekonomika u naħarsu lejn il-Greċja fejn għandna il-situazzjoni li hija 100% dejn pubbliku li l-mekkanizmu qed ikun ta' 8% f'kull sena u bħalissa qegħdin baxra fil-mija u dan ifisser li l-livell ta' dejn jista' jkun jista' jasal għal 10% tal-prodott gross domestiku. F'din is-sitwazzjoni kif jista' jkun li pajjiżi tiegħek bil-kompetittività tiegħu? Aħna m'għandniex bżonn biss teoriji teoriji iżda rridu wkoll miżuri prattiċi sabiex l dawn il-pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjoni daqshekk għalli ħalli ngħinuhom ħalli u ma jkun jistaw jaraw kif jistaw jeħilsu minn dan id-dejn u minn dawn il-problemi. Jina nishtaq nkun naf xinija l-opinjoni tijak. Grazzi ħafna, Iva. Jina għetna eh, hu għos li jinti għed titlobni sabiex najdilkom xinija l-opinjoni tiegħi personali. Il-Greċja bħal pajjiżi oħrajn li jinsabu fi problemi għandu xaqsu mad-dejn pubbliku, aħna diġà diskudejnija dawn il-punt, però e, il-fatt huwa li din il-problema tal Greċja saret ukoll il-problema tagħna. Il-gvern Grek fil-fatt Eh, għalu il-blajnuna tal-istruzzjoniet naħat tal-Eurogrupp u anka naħat tal-IMF għalu irri u maridu naturalment inneqsu kemm jista' jkun id-dejn. Dan huwa bidu għall-inqas però aħna nafu wkoll li jekk ehm, aħna nħarsu lejn il-problema tal-mekkanizmu li hija propju l-mistoqsija tiegħek aħna għadin nippruvaw naħdmu kemm jista' jkun mod intensiv u naraw kif aħna nistgħu naħdmu aħjar bl-Eurobonds. U aħna tal-opinjoni illi meta jkollna dan il-mekkaniżmu permanenti u nippruvaw naraw aħna kif aħna nistgħu noħorż nistgħu nħidosib din il-problema aħna nixtiequ li nagħmluh dan fil-fatt ma mhuwiex fil-mandat tagħna bħala Eurogroup u aħna Jien personalment nixtieq ħafna li dan is-suġġett jitpoġġa fuq l-aġenda tal- eh, għad-diskussjoni fil-Eurogroup. Jina nishtiq eh, illi din il-kwistjoni tal-Eurobond għanda issir waħed mis-suġġett prinċipali bħala tema jiena Niħu gost ħafna kiku aħna jkollna sotto kumitat illi jkun format membri ta' dan il-kumitat stess ħalli nkun nistgħu diskutu dawn is-suġġetti tant importanti, però aħna nafu illi id-dejn palissa speċjalment hemm 60% tad-dejn għandu jinġabar fuq livell Ewropew ħalli naraw aħna kif nistgħu nsibu metodu li jista' jaħdem fil-prattika. Kif tistgħu taqraw anka fil-mezzi tax-xandir u fil-gazzetti l-Ġermani dejjem edemmek biex tgħinu allura irrid ikun hemm diskussjonijiet fuq dan is-suġġett. Però nafu illi hemm ħafna diskussjonijiet hemm ħafna analiżi wkoll dwar dan is-suġġett u anke hemm bosta bosta mezzi tax-xandri li qed iskemmu wkoll fuq id-dritt tal-vot. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi tal-qiegħa ta' inti, jiena xtaqt lek xaħġa fuq il-punt li kem għajjimt għax smajna dan fil-press u kol. Ma bal-inzjativi li ħadd xtaqt nsaqsik, kif nista' ovvjament noħolqu dan, dan li għattejt inti imma għanna rapporter li għet jgħamil rapport fuq il-proposta tal-Kommissjoni ma taħsibx li diġa sar il- daħal iż-żmien biex ikonna proposta bħal ta' Bruegel bi diġa issa ġifiri u tajjeb li l t titieħed issa jiena peress li inti qed tittamil din il-mistoqsija ngħidlek li naraw kieku kien għalija ngħidlek iva. Imma ir rapporter se niltaqa' magħkom u nista' ngħidilkom li iva peress li ħana ħafna esperjenza fl-Ewropa hemm bżonn ix-xogħol nagħmluh minn President. Äh, Signor President, il-koordinazzjoni makroekonomika naħseb illi m'għandix biss tkun għandha xtaqsam ma' sanzjonijiet awtomatiċi, iżda għandha taħdem ukoll bl-aħjar mod dan jista' jservi ta' benchmark fil-fast u aħna mill-bidunet iridu nistabilixxu wkoll l-Unjoni Ewropea fuq livell ġenerali kollha pożizzjoni eh, tajba u soda li tista' tieħu azzjoni fejn ikun hemm bżonn, però fl-istess ħin aħna rridu naraw ukoll f'liema pożizzjoni jinsabu l-istati membri fuq bażi individwali u aħna interessati ħafna fuq il-kwistjoni dwar il-żbilanċi, kif nistgħu issa nieħdu ħsieb dan in-nuqqas ta' bilanċ bejn l-istati membri. U eh, dak li għandu xaqsam l bilanċ id-deficit biss għandu rwol importanti jew anka meta jkun hemm ċertu eċċessi jiena nixtieq nkun naf mill ma perspettiva ħanaħdmu fuq din il-kwistjoni. Signor President, jiena tal-opinjoni li minkejja li hemm nuqqas ta' bilanċ anka fit-zona euro, Naħseb illi m'għandniex noqogħdu nidħlu f'dan l-ambitu daqsxejn dubjuż tal-Amerika. L-Amerikani m'għandhomx l-istess problem tal-Ġermanja fil-relazzjoni transatlantiċi hemm il-żona euro u żona tad-dollar biex ngħidu hekk. jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam l-iżbilanċ aħna rridu narfu il-fatt li għanna żewġ minuti differenti għawek u l-izbilanċi rridu jkunu kalkulati vizavi zona euro u vizavi anka iż-żona tad dollaru. Jiena tal-opinjoni din ir-raġuni Iva, naħseb li din tista' toħloq ilna problemi interni wkoll minħabba li aħna għandna zbilanċi differenti bejnietna stess. Jiena naħseb li din il-problema li aħna niddiskutu wkoll fil-grupp Ewro kif ukoll suġġetti li qed niddiskutu b'mod intensiv ukoll mal-President tal-Unjoni Ewropea ġifieri ma' Sur Van Rompuy, aħna responsabbli naturalment għal situazzjoni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, però maħniex responsabbli fuq livell globali, aħna nixtiequ naraw kif aħna nistgħu nsaħħu l-esportazzjoni, kif nistgħu wkoll naraw li l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea eh, ikunu iktar bilanċati u jiena nixtieq ukoll ngħidilkom li t tkabbir ekonomiku tal-Ġermanja m'għandux biss ma l esportazzjoni Pero jiena naħseb li dan aħna nridu nikkonsultaw ukoll bejnietna fuq livell intern aħna m'aħniex ma ninsabux fis situazzjoni li sabu fija l-Amerikani fil-fatt jiena nafil li anka l-eċċessi li aħna għedin n-notaw, rridu nikwantifikawhom, rridu nkunu nafu eżatt kemm qed ikun hemm eċċessi u nimponu sanzjonijiet fejn ikun hemm bżonn. Nafu li xej suspettuża situazzjoni f'dak li għandu xaqsam eċċessi għal ċertu pajjiżi, rridu però naraw x'inhuma ir-raġunijiet e, e, għal fejn wasalna għal dawn is-sitwazzjonijiet e, ta' eċċessi rridu naraw x'inhuma r-raġunijiet anke fl-Amerika stess aħna nistgħu naraw li kien hemm raġunijiet għalfejn wasalna f'din sitwazzjoni dawn raġunijiet rridu jkunu analizzati bir-reqqa ħalli ma nispiċċawx fl-istess sitwazzjoni fil-qudiem. Grazzi. Merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signor President, Sur President jena nisna millek mistoqsija wahda kie kelli tnej imma l-ewel wahda sena mill-affermazzjoni. Inti tkellim ħafna fuq il-Greċja, il-fat li dan il-gvern ta' dan il-pajis għamel ħafna sforzi ma il-poplu tal-Greċja verament etibati bħalissa u jena ma nafx kieku forsi kieku ħallejna l-Greċja tagħmel l-affarijiet waħda l-ristrutturar naħseb eh, forsi konna nkunu aħjar. Issa, kien hemm artiklu fil-Figaro meta qed li tkellimt fuq il-garanzija Ewropea għal id-dejn pubbliku għad-żona tal-Euro. Tista' taċċenna tetina kelmtejn dwar dan fuq it-tieni mistoqsija ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-ristrutturar tad-dejn tal-Greċja. Ma naħseb li hemm ħadd fl-Ewropa jolqas il-Grigi stess li ma kienu li kienu edin jimmaġinaw option bħal di. Iġifiri, anki jekk inħallu l-kas tal-Greċja eh, barra mill-diskussjoni, irridu noqodu attenti li meta jkun hemm kriżi fl-Ewropa dejjem nitkellmu biss f'termini ta' ristrutturar. Jiena naqbel u kontra l-idea li kull darba li nagħmlu dan kull darba għalhekk kull każ irid jitqies għalih u biex naraw x'tip ta' soluzzjoni ikun ixra il-każ partikolari. Ma rridux natu l-investituri fl-Ewropa li u speċjalment dawk minn ikun irid jinvesti fil-periferija taż-żona tal-euro ikun qed jidħol f'sistema eh, meta jkun hemm problemi jaraw li jkollhom problemi għax ikunu jiddaħlu wkoll fis-soluzzjoni tal-kriżi. Tal Jiena irridu naħseb li verament irridu noqogħdu attenti biex ma nbeduhomx l-investituri fl-Ewropa. Issa fuq il-Euro point diġa tkellimt ħafna fuq dan hemm bżonn li verament niddeċidu li nimplementaw mekkanizmu bħal dan u naraw kif il-mekkanizmu jista' jkun permanenti meta l-Franza u l-Ġermanja jgħidu li eddeja hija li inneħħu id-dritt tal-vot ta' dawk l-istati membri li ma jkunux qegħdin fit-triq it-tajba, ma naħsibx li dan din tkun is-soluzzjoni għabżan ikonna iktar sens komun. Jekk insibu Eh, mod intiktar intelligenti fej nobbligaw il-pajjiżi jkunu iktar konxiet tar-responsabil tagħhom fl-Ewropa, naħseb inkunu qegħdin u lejn mekkanizmu fejn ħadd mandu xirbaħ u laqas ħadd mandu xitlef. Iċfiri hemm bżonn li nsibu triq li għal dawk l-istati li li fejn kulħadd ikun jista' jimxi il qudiem Hemm bżonn il-mekkaniżmu biex jikombatt il kriżi jrid ikun fuq livell Ewropew biex mhux biss nissodisfaw il-dawk li jitkellmu bil-vuċi tal-intergovernmentali. Grazzi. Uga Signor President, Sur Juncker, għandha mistoqsija. Mistoqsija marbuta mal-kriterju tad-dejn dwar il-patt tal-istabilità u tkabbir. Il-pajjiżi irridu jiżguraw li d-dejn kun inqas minn 60% ma ħafna jaqbżuh dan il-limitu. billi din regola kienet waħda ġenerali ma tgħidx li f'perjodu ta' awsterità? dan seħħ għal daqstant l-obbligu ta' tnaqis u aċċettabbli għal ħafna mill-pajjiżi Ewropej jew jista' joħloq diffikultà fid-dawl ta' dak li ġara fil-passat. Madame la Présidente, la règle qui voudrait... Euh, Signora, eh, President, Meta t-nitkan fuq reduzzjonijiet għonek it-naqis, il-proposta tal-Kommissjoni sissa l-Konsil l-Konsil u laqas il-Parlament għadu ma qabel dwara. Għalek jiena ma naħsibx li huwa lokalija li noqgħod nikkummenta fuq din il-proposta tal-Kummissjoni ngħid li hija proposta raġunata, jiena naħseb li meta nitkellmu fuq budgets li dawk l-istati membri li qegħdin iżidu id-dejn tagħhom hemm bżonn mill-aktar fis jaraw kif se jsibu konsolidazzjoni finanzjarji. Aħna tlifna eh, 20 sena f'sentej fl-Europa bħala konsiderazzjoni tal-budget, ġifiri hemm bżonn nikkoreġju dawn il-diskrepanzi. Nista' ngħid ukoll li kiku aħna fil-2005 ma konniex għamilna riforma specialment ta' dak il-kwantu għall patta stabilita meta kien hemm presidenza ta' pajjiżi, ħafna minn dawk il-pajjiżi ta' żona ta' euro palissa jkunu qegħdin jirċkiku, qed jirċifu wkoll sanzjonijiet għax jkunu fis-sitwazzjoni ta' ta' kriżi. Aħna dak iż-żmien għamilna eh, ristrutturar sabiex il-patt ta' stabilita' eh, ma kienx se jobbliga dawk l-istati membri li jkunu qegħdin eh, jifacċaw problemi kieku kieku ġifiri qegħdin f'sitwazzjoni oħra. Dak l-istess pajjiżi li dawk iż-żmien li kienu għamlu l-kritika kieku se jkunu dawk il-pajjiżi stess li qegħdin forsi jgħaddu minn sanzjonijiet. U nista' ngħid li hemm pajjiż wieħed taż-żona ta' l-Ewro li mhuwiex qed jiffaċċja problemi daqshekk serji pajjiż wieħed biss. Iġifieri dan għandu jurina li hemm bżonn ikonna li ndaħlu politika iktar ortodossa fil-qasam tal dak li għandu x'qasam mal-politika monetarja. Dan għandu jkun priorità, grazzi. Äh, Herr Minister äh, auf Ihre Memoir. Prim Ministru, verament qed nistenna bil-ħerqa li naqra äh, l-autobiografija tiegħek. Pero jena nishtiq nitkellem kol fuq il-punt li tkellem dwar sur Duvil. Fil-grupp ta' Bon Van Rompuy fil-fat kien hemm 20 mistoqsija pendenti illi kellu jkun hemm vot unanimu fil-fatt dwar dawn l-20 kwistjoni. Issa inti għadek kemm ħabbart fil-fatt li edin eh, t-proponu nerġaw morru l-ura għal din il-mekkanizmu automatiku. Jina nittamma li anka fil-parlament għajkun hemm maġġoranza favur din il-mekkanizmu automatiku ħalli dawn id-deċiżjonijiet ta' Von Rompuy fil-fatt jkunu implementati fuq l-ola livell. U t-tini ħaġa, t-tini kwistjoni jek joġbuk, t-tini mistoqsija dwar l-insolvenza u kol f'naħa tal-istati membri jekk eh, stat jistax per eżempju Mm. Ifalli kompletament, din hija kwistjoni interessanti ħafna rridu aħna ninteressaw anka nistgħu naraw x'ġara fil-elezzjonijiet tal-Istati Uniti dan l-aħħar. Dak li għandu x'jaqsam il-kritika wkoll fis-swieq dan l-aħħar meta pereżempju l-istati jkunu f'pożizzjoni ma jistgħux ikunhom ikun meta jistgħux iħallsu lura id-dejn tagħhom. Sinjura President, Nadja l-mistoqsija. Aħna konna mek eh, prezenti fil-grupp ta' Van Rompuy jina eh, bil-fors kalli nkunem mħabba li kont mħabba li jena president tal-Eurogrupp u aħna provajna neċraw ċertu kwistjonijiet prinċipali u aħna diġa konna etna illi hemm bżonn ta' dan il-mekkanizmu automatiku f'każ ta' kriżi fil-fatt. U u koll edna illi l konsil Ewropew għandu iwieġob dawn il-mistoqsijiet importanti u prinċipali. Wara li għedna li l-grupp ta' Von Rompuy jridu jiddiskutu dan il-punti daqshekk importanti waħna u koll rridu naraw li ma nistawx naqtaw qabna mill-li mill nimplementaw dawn il- dan il-mekanizmu automatiku minkejja illi kienem forsi xifti oġġezzjoni. U jena għasab li dan nistgħu ngħidu bla problemi ta' xejn. U jiena tal-opinjoni il għanna bżonu dawn is-sanzjonijiet automatiċi minħabba li jiena għandi bżon dawn l-affarijiet li aħna diskutejna u stabilixxina anka fil-grupp ta' eh, Van Rompuy inkella qatt aħna ma nistgħu naslu għall-implementazzjoni ta' sanzjonijiet jekk ma jkunx dan il-mekkaniżmu sanzjoni jien ma nasibx illi ikun hemm xi ħadd jista' jkun hemm xi ħadd li joġġezzjona għal dawn il-mekkaniżmi automatiċi. Iktar kontet nitkellem minn dak il-ħbib tal-Ġermanja mill-li dak tal-Ingilterra, minħabba illi dak kollu li aħna nistgħu nagħmlu f'dak li għandu xi qasam tibdil fil-qafas tal-trattat aħna qegħdin nitkellmu mhux biss fuq il-kidba sta dawk li huma parti formali tal-Eurogroup. Issa dak li għandu xi qasam il- Il-falliment u il-parteċipazzjoni fil-gruppi jiena nixtieq ngħidilkom illi aħna tal-fema fil-fatt illi għandu ikunem hemm din il-parteċipazzjoni ħalli mhux dejjem iċ-ċittadin li ħala 16 jrid ikollu eh, jrid ġordan il-peace iżda bħal Jean Claude jiena naħseb li mhux f'kull każ aħna nkun nistgħu nipprevjenu il-falliment u l-settur privat jrid dejjem ikun jipparteċipa. Eh, Il-kwistjoni li jkun dan il-prinċipju ex ante Qatt ma jista jkun effettiv biss jekk is-settur privat ma jagħtix ukoll kontributi li hemm bżonn. Però jiena favur illi settur finanzjarju naturalment irrit ikun parteċipi però ma nixtieqx li aħna nġibu ruħna illi aħna għanna l-unika prinċipju eksante, jina naħseb li xikultant rridu nisimaw bil-reqqa xirit s-sur Jean-Claude Trichet. Mistaqsija waħda s xet naħlu jisħin, sew fik jużbuk. Grazzi, Signora President. Sur Juncker nilqa ħafna l-kommenti tiegħek dwar l-awtomatiċità u naqbel ma dal-prinċipju naħseb illi dinja xi ħaġa illi ħafna mill-itkellmu qabli wkoll jaqblu magħha Xtaqt nistaqsik mistoqsija fuq l-opinjoni tiegħek fuq aspett wieħed. Fl-Ewropa għandna l-abilità illi nittraskuraw l essenzax nintlew bis fuq id-dettall. Il-fatt li l-istati membri mhumiex kapaċi jaqblu fuq awtomatiċità mhux biss iwassal għal kif kifat inti għal fatt li ma jkunx hemm sanzjonijiet bħal l-artiklu 7 fit-Trattat ta' Nizza, imma wkoll juri nuqqas tarita politika illi tweġġa wkoll. U dan iħalli aspett iħalli effetti negattivi fuq il-munita tagħna, ħaġa viżibbli għal kulħadd. L-istati membri jidru li mhumiex kapaċi jiddeċidu anqas f'sitwazzjoni fil-kriżi ma li tant eh, ġabitna fi stat sekkażin. Min għandi l-impressjoni li mhux qed nifmek u li kont qed eh, kien ngwidak ħażin għaliex fuq awtomatiċità jiena t istanzjonijiet għandhom jinkludu t-neħħija ta' drittijiet ta' vot. Jekk jogħġbok. Jina qatt naqbel mal-kommenti tiegħek fuq l-importanza tal-awtomatiċità. Ma ċej fuq drittijiet ta' vot, jina tkellimt fuq l-inabilità tal-istati membri li jaqbel fuq l-automatiċità u li bekk juru innuqqas ta' rida politika sabiex isaħħu l-patt. Iva, fatt li semmejt artiklu 7 zgudani kemm xejn. Sepp li hemm xi ħaġa wara l-kommenti tiegħek. Iva, imma naħseb li għanna maġġoranza fost l-istati membri għall-automatiċ tal-sanzjonijiet. Il-problema i li sabiex insibu kompromess għal dak li għandu xaqsam tibdil fit trattat uħut minna jaħsbu illi għandhom jabbandunaw irrida tagħhom li jkollhom sanzjonijiet awtomatiċi. minni għal taħt proġetta ta' kodeċiżjoni bekk anka dawk li huma membri ta' task force u jkont membri ta' task force illi irreġġaw lura fih dan id-dibattitu punt li fuq il-Parlament ikollu jesprimi l-opinjoni tiegħu u jorganizza il-mod kif jikko jiddeċidi. Għandi nitraskura dak li huwa importanti għax il konsill Ewropew iddeċida b'mod differenti anka jekk jaf li l-Parlament jixtieq jinkludi aspetti pozittivi u anke l-Parlament nafu li prova id-daħal ħafna sens komun. Aħna naqblu ma dan tajt il-President Miguel jogħġbu. Signor Juncker, eh, temx falar munt sobre uż automatizmus. Eh, Tkellimna ħafna dwar l-automatizmi u jina nistaqsi. Automatizmu jfisser illi ċertu punti li kawżaw problema ma jiġux eh, ma jittieħdux in konsiderazzjoni. Sinjor Merkel tkellmet fuq l-implikazzjonijiet għal kredituri fis-settur privat f'każ ta' kriżi u l-ewwel konsegwenza kienet li żdiedu l-interessi tad-dejn għal dak għandu xaqsam il-teżor fil-Portugal. Hemm xi eċċezzjonijiet għal dak li għandu xaqsam dak li qed jgħidu il- politiċi u rappreżentanti tal-Gvern Ewropew għalfejn għanna automatizmi, forsi mux għetni femmin, mistoqsija pratika sa. Lima livell ta' dejn Portugis, il-Bank Ċentrali Ewropew ġa xtara fl-2010, se jixtri sal-axar tal-2010 għaliex il-bank privat jgħat u fil-mija minn flok għet nixtru b-6-7%. u fil-mija. Ma nistax nifem xinu s-sens ekonomiku għara dal mekkaniżmu. Je ne suis pas très sûr, Madame le Président, d'avoir saisi tous les éléments. Ma nafx, Signora President, jek fimċ. Il-punti kollata din il-mistoqsija. Forsi insemmi xi punti li xi punti milli jettinti inti għal fat li s-sanzjoniet jiġu umu automatiċi. Jina naqbel imma dawn għandu jissir wara li jiddeċidi l-Kunsill. Jina qatt ma qbilt il-Kummissjoni waħda taqbad u toħroġ bis-sanzjonijiet. Tajjeb li l-Kummissjoni twissi dak l-istat imma b'mod awtomatiku e, jitlu sanzjoniet qabel ikun tal-edeja tiegħu il-Kunsill. Anzi, il-Kunsill jrid ukun e, u li jiddeċidi bil-maġġoranza kwalifikata ordinarja. F'kull stadju għandu għandu jkun hekk, jiġifieri li l-Kunsill il-Kunsill ikun jista' jivvota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 hemm bżonn l-affarijiet narawhom mhux biss kif jidru imma naraw x'hemm warajhom. U ma niddeċidux l-affarijiet kif ġib u leħaq mod arbitrarju, dejjem irridu niddiskutu bejnietna, imma jekk ikollok minorità li qed timblokka kollox, sabiex unbat jiġri li l-ebda deċiżjoni ma tkun sta tittieħed, dan mhux tajjeb lanqas hemm bżonn li d-diskussjoni d-dibattitu e- iwasslu għal dak li hemm bżonn dak li jkun xira isir e il-deficit ta' Slovenja u ta' Franza e, qed niddiskutu għom differenti, hemm bżonn li bidlu regoli. Grazie ħafna, Signora President. Biex immur lura għal kwistjoni ta' falliment kontrollat, dini ħaġa ġdida l-Unjoni Ewropea. M'għandniex esperjenza ta' dan fil-waqt li IMF għandu mekanizmu għandu l-esperjenza wkoll. Kif tista' tabbina mekanizmu sabiex s salva u tappoġġa minnaħa ma' mekanizmu għal falliment u ristrutturar minnaħa l-oħra? Feħa jibda ristrutturar din il-possibilità taffettwa is-swieq b'mod detrimentali sej u fl-aħħar xtaqt nistaqsik kif semmejt u dim l-istampa Ewropea is-semma fl-istampa li dan mekanizmu ħajkun implementat l darba fil-Greċja, xin l-opinjoni tijak dwar dan? je le vois d'une façon tout à fait différente. Jena nara l-affarijiet differenti mill-qed inti. Ma nistawx nikdbu jew ngħidu li l mekkaniżmu għall soluzzjoni tal-kriżijiet kif jiġi implementat wara jid-Konsill Ewropew jiddeċidi f'Diċembru li ġej se japplika biss għal Greċja. Għal Greċja għandna affarijiet li se jmorru sal-2013. Jiġifieri mhux bidlu xejn sa dan iż-żmien il-mekkanizmu il-ġdid ta' riżoluzzjoni tal-kriżiet se jkun xaġa differenti. Jibda mill-2013 għax ħafna u ma dawk li jaħsbu li biex inkunu nistgħu ndaħlu fis-seħri tinbidel anki trettat, jiġifieri la enti, la swi, la il-ġurnali jistaw jgħidu dak li għadek kemet inti. Ġifiri li il mekanizmu l-ġdid se jkun japplika automatikament tal-krizi. Għal-Greċja fl-sa l 2013 mux se titħol fil-dan id-dibattitu kollu. Il-Greċja palissa għanda ċertu obbligi u edha verament taffaċjon b'mod koraġġuż Jiena ninkompli nittama li l-Greċja tasal bil-programm ta' konsiderazzjoni li issa eh, qed timplementa u li ġi wkoll f'xi ftit jew eh, impost mill-IMF u mill-Eurozone imma il-mekkanizmu permanenti huwa għal kriżijiet li jistgħu jiġru fil-ġejjini mhux dak li qegħdin għaddej minnu bħalissa. Grazzi. Sorry. Herr Präsident, die, die amerikanische FED hat mit ihren QE. Sur President, aħna nafu li kena dawn iż-żewġ miżuri li kienu mħabbra mill-President sal-ewwel net li dak l-għandu xaqsam mal kreditu ħalli dejjem ikun hemm kreditu, u aħna nafu li l-industrija Amerikana qiegħda tinvesti żewġ biljuni dollar f'dawn l-investimenti iżda aħna rridu naraw ukoll li aħna fil-fatt norganizzaw ruħna ħjar dan il-flejjes li għadin nsemmu nistgħu naraw li nuqqas ta' żvilanċ jiena naħseb ħajkun imsaħħaħ u mhux jitnaqqas kif supposta għandu jkun. Issa f'dak għandu xaqsam l-introduzzjoni tal-Eurobond, u il-possibilità l-istati membri jipparteċipa f'dan l-istrument, dan għandu jkun marbut ma' ċertu kriterji ma jistax ikun li kulħadd jista' jipparteċipa f'dan is-sistema tal-Eurobonds fuq bażi awtomatika. Sur Njur President, mela dwar l-ewwel punt jiena naħseb illi mela l-għanista nirrepeti jekk inti ma konċa u jiena tal-opinjoni illi din id-deċiżjoni li tieħdet mill-Bank Ċentrali Amerikan mhijiex eh, eh, fukata fuq lan ta' l-iżvilupp iżda anka kif qed inti aħna nafu illi il-problema fl-Amerika mhijiex il-likwidità meħabba l-likwidità biżejjed iżda il problema hija illi fuq il-montanja tad dejn dejjem qed jintefa' iktar dejn U jiena naqbel perfettament mal-kritika illi il-ħabib tiegħi Wolfgang Schäuble fil-fatt ressa um, dwar dak li qed jiġri fl-Amerika. Jiena naħseb li mhix xi ħaġa li hija laqqas din id-deċiżjoni li ttieħdet minħabba illi hemm ħafna problemi fl-Amerika bħalissa. u aħna Mhux għax irridu noqogħdu nikkritikaw il-politika tal-imsieħba tal Amerikani, però naħseb li din deċiżjoni mhijiex ħatejnhom sabiex joħorġu mill-problemi f'pajjiżhom. U fil-G20 aħna ħantamaw illi konna dibattitu ta' spjegazzjoni dwar dan is-suġġett. Issa dwar tieni mistoqsija tiegħek Issa dwar kwistjoni tal-Eurobond. Iva. Jiena naħseb li f'dak li għandu xaqsam mekkanizmu tal-kriżi, jiena naqbel ukoll ma' suġġerimenti illi tkellem dwarhom il-kollega tiegħi Wolfgang Schäuble fil-fatt f'intervista l-lum stess, jiena naħseb li dawn l-Eurobond għandhom ikunu stabiliti u sviluppati b'tali mod li id-dejn tal-istati membri jien kunu jistgħu jkunu trasferiti f'qasam komuni illi Umbat ma, ma, iktar minn 60% tal-prodott gross domestiku mbagħad naraw ukoll illi min ikun responsabbli għal dan id-dejn umbat naraw kif dawn is-60% fil-fatt ħajkunu imqasma li ma responsabiltajiet ħajkollhom l-istati membri li ma obbligi li ħajkunu marbuta bihom speċjalment dawk il-stati membri li jipparteċipaw fil-din is-sistema tal-Eurobonds. U aħna naħsbu wkoll illi wieħed jista' jagħmel l-affarijiet b'tali mod illi il-Ġermanja ma tkunx l-unika pajjiż li tiħallas għal dawn il-problemi. Aħna nasbu li din għandha tkun ċara anke ċittadini Ġermaniżi li tħallsu t-taxxi tħossuhom frustrati. Jiena naħseb ukoll illi aħna ma nistawx eh, nferxu din l-idea li l-Ġermaniżi biss qed inħallsu għal dan id-dejn. Nista' nagħmel ma mhux ħanagħmel hekk. Right. Okay, we're now. Tajib wis, wasan nissa f'punt. Fej, kiku bdejna fil-da fuq kitli ta' ma kienġi għuna problema, ġifiri, kolli nisra għaxa minuti mill-bqija tal-laqa unkompli. Qed nassum li s-sur Junker jista' joqgħod. Viki jekk jogħġbok, mistoqsija hemm xejn differenti jekk tippermetti li fil-kummenti tal-miktub tiegħek tal-bidu tiegħek tkellim fuq il-manager ta' dejn eċċessiv mhux biss dak pubbliku manka dak intern u anka dak tan-negozju għal daqstant Basel ħarġet brekmandazzjoni ġodda għal banek Intu kol titkellem dwar li naqraw il-Financial Times u fl-FT tal-lum zawġ banek qed jitolbu għal tibdil fil-regoli ta' Basel. Kemm huwa importanti għal zona euro u għall unjoni Ewropea illi Basel tkun implementata b'mod konsistenti madwar id-dinja. U kif qed tara pajjiż individwali fih dan iż-żona euro jistaw jiksbu flessibilità sabiex iżidu l-spejjeż tal-self u jkontraw il-kreditu fil frontiri tagħhom billi nafu li l-flus ġejjin minn sorsi globali. as memċi as faq as di fuq. L-ewwel mistoqsija naħseb illi il-koll kem maħna rridu namlu li nistaw sabiex nizguraw illi Basel tlieta tkun applikata fuq livell globali u b'mod ġust mill l-azzjonisti kollha ħadna 17 sena sabiex nimplementaw Basil 2 u sentej għal Basil 3 u jiena nixtieq illi l-imsieħba ħbibna l-Amerikani jobdu iktar regoli ta' Basil tlieta milli għamlu Basil tnej u dan huwa l-punt prinċipali għal dibattitu. Meta nkun qed niddiskutu l-kwistjoni mal-Awtoritajiet Amerikani. Fuq it-tieni punt m'għandix risposta ċara. Ma studjajċ dan il-punt b'tali mod illi nkun nista nati risposta ċara għal mistoqsijiet fuq l-autorizzazzjoni. Għandkom proċedura bil-miktub din il-kamra? Jekk sottometti l-mistoqsija bil-miktub tajt il-President forsi tista' tikseb tweġiba. Itra <laughs> ittra amikevoli tkun bizzejt għajt Sir Junker, mela nqasmu il-mistoqsija u anka risposta korinja kjurbuk. Iva, grazzi. Il-lum għar nofsinhar il-kumati tijakum l-iktar interessanti fil-laqa u bħala rapporter fil-patta stabdat kabbin il-laqa l-opinjoni tiegħek li rridu iktar automatizmi fil-fazi tal-bidu tal-proċedura. President Van Rompuy kellu żewġ spjegazzjonijiet għalfejn dan ma kienx possibbli jew għalfejn ma xtaqax jieħu din id-direzzjoni. L-ewwel raġuni kienet li qal li mhux possibbli kollok aktar awtomatiżmi taħt il-Trattat ta' Lisbona l-ġdid. U t-tieni punt li ressa kien illi u għandu għal-qalbu il-bil tal-istati membri u katkellem ukoll fuq leġittimità demokratika għal daqstant huwa importanti l-approvazzjoni tal-Kunsill għax automatizmu tfisser tillimita l-possibilità tal-Kunsill li bidel pożizzjoni. X'kummenti għandek dwar dawn u fuq din il-leġittimità demokratika jew kontabilità? Għandek opinjonijiet fuq alternativi li sibi per eżempju propona illi ikonna xi tip ta' kolleġġ boards fuq stil Ġermanis sabiex jagħmlu supervizjoni tas sistema bil-mod kif il-Kommissjoni Ewropea eżempju teżerċita l-poteri ta' diskrizzjoni tagħha. il kummenti tiegħek jekk Ma naħsimx is-sur Van Rompuy ikollu raġun jekk jgħid xi ħaġa li ma naħsibx li qal għaliex ma tin nitkellem fuq sanzjonijiet awtomatiċi xtaqt li kolli dawn is-sanzjonijiet f'każijiet fejn eh, ikun hemm riżultati speċifiċi fl-Stati membri. Għal daqstant xtaqt li nittratta dil-kwistjoni ta' reġim ta' artiklu 37 ta' trattat li huwa dispożizzjoni speċifika għaż-żona euro. Għax ta' 36 ta' trattat stati membri tal-zona euro jistaw morru aktar li lin mill-bqija tal-Unjoni Ewropea li xuma marbuta minn rabta intimalija aktar ta' milli għandna fuq livell ta' 27 u eh, naħseb illi tajjeb illi jkollna dan il-punt sanzjonijiet automatiċi illi jiġu organizzati fil-qafas ta' artiklu 36 li artiklu jitkellem dwar iż-żona euro. Jina mhux favur il-proposta tal-Kommissjoni jew tal-proposta tal-ICB li dis-sanzjoni tkun awtomatika b'tali mod il-Kunsil tal-Ministri ma jkollu l-ebda kelma fuq dan. Jien ma naqbilx li l-Kummissjoni esklusivament jiddeċidi fuq sanzjonijiet, mhux ħaġa fattibbli. Gvernijiet għandhom ikollhom awtorità u l-Parlament meta jimplementa proċedura wkoll irid ikun involut. Jekk qed niddeċidu fuq dawn il-proċedura minn maġranza kwalifikata bil-maqlub u l-leġitimità tal-Kunsil għandha tkun parti integrali tal-proċess. Aħna mhux leġittimi demokratikament biss billi niddeċidu skont il-maġġoranza kwalifikata. Aħna nkunu leġittimi jekk naħdmu b'maġġoranza kwalifikata bil-maqlub, jekk din hija rrida ta' zona euro fuq bil ta' dan it-tip. Mux għed najt il-Komissjoni għandha raġun, jew li sibi għandha raġun, u mux għed najt li dawk li jqblux mi għajbit sandom raġun. Marjani, kjoġbok? Grazzi. Fuq il-President tal-Eurogroup, jider li il-konklużjoni tal-Konsilju ċavejtom bl-Inglisi, nu kien hemm biċċa fej konna ngħidu fejn neħħu dritt tal-vot bħala kastik, bħala sanzjoni. Naħseb li tfassil kien wieħed tajjeb, però jidhirli li fimt eh, li l-idea tneħħit. Ma jidher li le, għal daqsan tridu nibdlu it-trattat sabiex ikonna l-mekkanizmu f'każ ta' kriżi permanenti fl-opinjoni tiegħek jekk it-trattat se nibdluh sabiex ikonna l-mekkanizmu f'każ ta' kriżi il-membru tal-Kunsill ser jaqblu jillimitaw għal din l biss, jew inkella se jkun hemm rivoluzzjoni sħiħa u niftħu eh, proċess perikolu u trattat kollu kemmu. Iva, il-Marja nidla li nidla dejjem perikolu il-konklużjonijiet tal-Konsil Ewropew taqrawhom b'ħafna lingwi ħafna drabi naraw li bling meta naraw differenzi bl-Ingliż, bil-verżjoni Ingliża, verżjoni Franċiża, verżjoni Ġermaniża. Aħna fil-fatt qatt ma għedna kif għandu jkun dan din il-governanza ekonomika qed nitkellmu fuq gvern ekonomiku bil-Franċiż mod, economic governance bl-Ingliż, bil-Ġermaniż mod ieħor Ġifiri, hemm bżonn naqblu liema verżjoni lingwistika se nibnu fuqha. Għax inkella nibdew nagħmlu studju ta' letteratura eh, nqablu bejn l-letteratura. Fuq il-mistoqsija speċifika ta' Marjan, x'nista' ngħid? Ngħid li jiena din l-idea li eh, titieħdlu l-vot dak il-pajis li jkun qed għaddej minn kriżi jew mhux qed jirrispetta il-regoli, jiena ma kont naqbel magħha xejn. Eh, anki qed nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem meta wieħed jonqos mill-patta stabilità, jiena ma naħsibx li tkun ħaġa tajba, imma rridu noqogħdu attenti li ma morrux kontra dik tal-bidem laqqas. Jiġifieri żewġ affarijiet noqogħdu attenti dwarhom. Ma nħaltuhomx. Il-President tal-Kunsill Ewropew, Herman Van Rompuy, kien qal ju lest jistudja din il-kwistjoni jiena tlabtu li jistudja biss għal dak l-affarijiet li għandhom xi qasmu mal-Euro biss Iġifiri, ma nitkelmux fuq id-dritt tal-vot li jittieħed f'kull settur, imma biss inkwantu għall-Unjoni ekonomika u monetarja. Iġifiri, jina l-Sur Von Rompoy xtaqtu li jirrifletti iktar biss fuq eh, dan l-aspett. Imma anki jekk nitkellmu fuq dan l-aspett biss li għandu xieqsam mal-Unjoni Monetarja, xorta jiena ma naqbilx mal idea li neħu dritt tal-vot ta' pajjiż bħala sanzjoni. Hemm bżonn li s-sanzjoni tisiru f'kull stadju qabel ġifiri għajan podġu il-grenades il qabel u mux namlu bomba atomika fl-axħar lil pajjiż natu sinjali ta' e, twissija imma mhux umbat e, inġalu l-pajjiż jereq. Għalhekk l-emenda trattat għandha tkun waħda żgħira ħafna li biex li tippermetti dan il-mekanizmu permanenti għal kriżi li jkollu status e, legali. Jina Naħseb li stajna u koll ikonna mekkanizmu minn ma bidlu trattat ta' fux li l-qorti kostituzzjonali ikolla innatu raġun fuq dan. Iġifiri, ma konċ tal-idea li nidħlu f'ħafna problemi u um, nidħlu fil-amenda ta' trattat. L-artiklu ta' 125 ta' No Way Out hemm bżonn nitkellmu iktar fuq l-artiklu 122 li tiftaħ iktar il-bibin lejn dan il-mekkanizmu permanenti. Anki l-artiklu 136 meta nitkellmu fuq il-Eurozone. Bek naħseb li il-mekkanizmu permanenti għandu jikonċerna il-żona tal-Euro biss u mhux l-Unjoni kollha. Ejja ma nqogħdux nidħlu fuq ir-reviżjoni tal-trattat ma nafux eh, fejn kunu sejrin, nkunu eh, jista' jkun qed nagħmlu l-problemi nitlu fis-sqaq. Naħseb li mhux ħaġa tajba li nerġgħu niftħu trattat tal-Lisbona u natu lok il-da il-minjir diġa kritikana jirġa jikompli kritikana naħseb eh, bieċa xogħol zaħira ma fuqal għal xi ħaġa tant importanti. Grazzi ħafna bekk nikkonkludu s-sessjoni mal-President taż-żona tal-Gruja Grupanzi u naħseb illi konna sodisati bil-kommenti tiegħek grazzi ħafna u aħna bil ħer nistennew laqalim ismijak.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 fuq il-konklużjoni progress tal-AIFM. Jean Paul, kjoġbok. Grazzi ħafna. Et naslu fl axar kapitlu ta' dan il-programm għax meta qed nitkellmu fuq il- dan kollu imbada fit-30 ta' April eh, tal-sena l-oħra ħafna xogħol sar minn dak iż-żmien law minn dan il-Parlament u nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-kollegi u shadow rapporteurs li ħadmu jitfit miegħi, speċjalment dawk li għamlu u l-għalmu taħħom biex dan ir-rapport jiġi adottat maturanza qawwija. Dak iż inaqdu oħrajn magħna, ġifri wara li saru negozjati Aħna ma, ma dan il-periodu ħdimna ma tlet, eh, flimkien ma tlet presidenzi tal-Repubblika Ċeka, Spanja u anki tal-Belġium. Din tal-aħħar verament ħadment biex naraw li minnaħat tal-istati membri u konna avvanzaw, ma ma kienx ħaġa faċli kien hemm xi sitt laqgħa ta' triologu il-presidenzi differenti ma aħna tajna flimkien ma dawn il-presidenzi. U bekk aħna dejjem bdilna l-idea tagħna fuq u rajna l-progress tax-xogħol. F'Mejju, 17 ta' Mejju tal-din is-sena kellna l-abbozz ta' rapport u wara kien hemm tnax il-laqa oħra bejn il-triologu ġifieri kena 1690 eh, emendi kena ġifri 12 laqta ta' triologu kena laqat tajbin, laqat inqas tajbin, imma kienu negozjati diffiċli. U 26 ta' ottubru ta' din is-sena matul l-aħħar laqa ta' triologu tagħna kien hemm il-Ministru tal-Finanzi, il-President tal-Ekofin, u anki kien hemm il-Kummissarju Michel Barnier, aħna rnexxinna nilħu ftehim fuq eh, tekst ta' kompromess li se jiġi votat fil- fil-plenarja fil-11 ta' eh, novembru. Nista' ngħid li 11 ta' novembru fi Franza huwa l-ġur tal-armistizja u tajjeb li rapport epiku bħal dan jiġi votat ukoll f'data tal-armistizja mux se noqgħod infettaq fuq il-detalji ta' dan it-tekst. Imma eh, il-ftejim ovvjament jeżisti biss meta il-Parlament jaqbel dwar dan. Imma naħseb li issa għandna tekst li jista eh, jitressa għal-vot anki jekk mhux kollox kien konformi ma dak kollox li xtaqna. Imma hawnhekk nixtieq nisħaq fuq ħaġa Eh, li nexilu eh, jikseb il-parlament, mish ħaġa li hija ovvja, għax wara il-ftejn ta' 26 ta' ottubru fil-press rajna li t-tekst ta' kompromess ta' presidenza tal belġu ġi emendat fuq xi żewġ jew tliet punti dan kien minnu għax dikinhar kien hemm ftit emendi imma kienu importanti eh, anke kienu ftit imma wieħed e, forsi nistgħu ngħidu li kien hemm imma femx li e, kien hemm ħafna progress matul dan il-perjodu kollu, dawn il-laqat kollha kien grazzi għad determinazzjoni ta' anki ta' shadow rapporters u anki ta' rapporter għaliex le li eh, nixna navanzaw numru ta' punti. Għan semmijom dawn il-punti malajr. Kienem il-punt ewlini eh, fil-diskussjoni kollha ġifi relazzjoni mal-pajizi terzi. Aħna fil-direttiva għanna passaport ek intra Ewropew umbat mill-2015-2018 fuq livell u kol dinja l-pajzi terzi. Aħna rnexxinna li konna ċertu rekwiziti minimi u rajna li ċertu prinċipji se jiġu um, se naħħuhom u npoġġu dan il-passaport biex ngħidlek. aħna s dispożizzjonijiet li l-qatma qatma deru fil-proposta li kena tal-ewwel oriġinali, speċjalment il-regoli tal-anti-stripping, ġifiri font li eh, kien qed li kien qed ehm, ikollu jindaħal f'kumpanija ma jirrendijiex impotenti, ma jiddemolixxiex. U irnexxilna wkoll ikonna l-informazzjoni fuq il-personnel għal dak li huma capital investments u bekk fl-aħħar fażi ta' negozjani wkoll rajna li wasanna għal eh, klawzola ta' reviżjoni biex innaqsu l-impatt ta' din il-direttiva għal eh, kompetitività bejn min jgħix fl-Ewropa u min jgħix lil l-Ewropa. U hawnhekk ħallejna ċertu ħallejna lok għal ġestjoni minn dawk li ma jkunux mill-quta mid-direttiva, anke jekk il-Parlament ma ridux dan. Issa fuq is-sigurtà tal-investiment rajna li ksibna ċertu responsabilità u informazzjoni meta jkun hemm trasferiment ta' responsabiltajiet, meta jkun hemm localizations li lil mill-Ewropa, arajna li jkun hemm kondizzjonijiet iktar preċiżi biex ikun hemm ekwivalenza biex ix-xogħol isir kif suppost. Ir-regoli ta' organizzazzjoni wkoll aħna rajna x'inhuma eżattament il-leverage pereżempju kellna kriterji iktar eżatti, jkun hemm kontroll tal-mill-awtorità, rajna mod kolaterali li avvanzajna wkoll eh, għal devant les engagements réalisés d'ailleurs de la Commission de mettre en place għal eh, rajna li kunem ċertu dispozizjoni speċifiċi u mid-direttiva neħħejna din il-bicċa. Anki jekk konna soddisfatti b'dak li ksibna. L-esma u kol li rajna li din tissaħax dan kien dak li xtaq il-parlament biex navanza. Rajna li kunem u kol tisħiħ fil-atti delegati mill-kommissjoni trasparenza tal-autoritet kompetenti tal-investituri u kol rajna li dawn daħlu fuq il-komerċializzazzjoni passiva aħna ma ksibniex dak li xtaqna fil-bidu ġifiri ma rridniex li neħħuwa din din it-tip ta' dan it-tip ta' kummerċ imma iksibna biss premessa fid-direttiva ngħidu li dawk l-investituri investistu li mill-Unjoni irridu għadu iktar attenti biex jaraw li ma jkunux qed jinvestu f'ċertu fondi li jkunu qegħdin imorru għat-terrorizmu jew kellha l-evażjoni fiskali. Um, u kol Eh, il-fondi alternativi u l-ambitu li ma jħallix ħafna eccezzjonijiet imma ipoġġi iktar proporzjonalità din kienet eh, dak li xtaq il-Parlament rajdna li direttiva li mod eh, minajr differenza naraw li tkun adattata adattabli wkoll għal kull tip ta' font il-rida tal-Parlament, tal-Kummissjoni u tal kunsell jingħaqdu biex kull attività finanzjarja tkun kun hemm ċertu supervizjoni, kun hemm ukoll proporzjonalità. Ġifiri b'dan il-mod maħna ma dak li importana mhux biss ir-riski imma l-attività finanzjarja kollha jiena nerġa' nirringrazzja dak kollha li jenuni f'dan ix-xogħol, ovvjament l-esperti u il personel ta' sekretarja ta' dan il-komitat jina niskuza ruħi ma' tradutturi mħabba il-terminoloġija ta' din e, dan it-titlu jiena pala rapporter kont eżiġenti ħafna magħhom u e, nispera li darboħra li jkunu jistaw jieħdu ftit iktar nifs. Grazzi. Right, uh, Dr. Clint had asked for the floor and he's handed me a, a, a comment to make in his absence. Mela, namel comments fissem Sir Clint, il-grupp għalde oriġinarjament vota kontra il-rapport fil-komitat minħabba dispożizzjoni dwar pajjiżi terzi u ħtiġijiet marbuta mill-informazzjoni summa sodisfatti bir-riżultat aħħari u se jkunu qed jappoġġjaw ir-rapporter u dan il-ftehim Għaw xi iktar kommenti? Naf il-maġġoranza tal-gruppi u kol indikaw illi si appoġġaw il-rapport u l-abbozz tressa ħajtressa qodem il-plenarja u formalment nista nara li mawx eh, minnu kontra għal daqstant dak li huma kontra jistaw jġezzjonaw ma l-maġġoranza ndukaw li qed jappoġġaw. Tajb wis u proset Ġampol. Naddu issa id-dibattitu namluħ l-erba u l-votazzjoni l-ħamis. Għanna punt numru 6 issa għanna problema zaħira għalix rapporter mux ija ta' unek. Għal daqstant il-mistoqsija il-shadows, snej minnom għedin għaw, jishtiqux jikkonsidraw l-emendi bejnietom. Vikki t-ixriq dajt ċaħġa, Sir Lambert u koll, law tlieta fil-fat. Filippo għaj u koll, shadows fuq dan f'komitat iħor, fej kien skambju ta' opinjonijiet tajjeb ħafna sabiex nilqu emendi ta' kompromess jekk dan għandu jkollu impatt eh, għaw irridu naraw xie lejx iħarsu l-istati membri differenti. Naħseb ikun tajjeb ikun hemm skambju ta' opinjonijiet ma' rapporter jekk dan ikun hawn għimet. Stannajna rapporter ikun hawn dan ġi miftijem bil-miktub Imma bil-problemi ta' trasport, ċetra ċetra ma nafux xinqala eżattament. Forsi ma nafx il-shadow zixti u xie posponu dal darboħra. Is-Sinjura Saja? Yes, thank you, Mr. Chair. I... Iva, grazzi, Sinjur President. Jina naqbel li nipposponu li s-xorċontis mux jgħadawnek. Unaħseb u importanti li u kun għawnek sabiex kun hemm skambju ta' opinjonijiet miegħu Jena sorpriza li ma kontattjanix li jina Shadows. Ma nafx l-oħrajn ikkontattja għom xemmari li ma kontattjanix zgur. Ma nafx kif ser nimxu dan il-proċess għanna jkonna xie tip taħjil minn naħatijaw. Ok. Um, Philippe, do you want the floor? Yeah. Well, I, I agree with the other. Iva, jina naqbel ma' zewċ shadows. L-oħra naħseb li dibattitu għannu namluħ mal-rapporter jek tħares na elementi naħseb illi hemm potenzjal għal konsens. Ħaġa tajba naħseb u xek. Iktar fil-fatt milli għanna potenzjal għal kompromess fil-komitati tre fejn jina u fikiet naħdu pala shadows. Il-bazi jemmek edha ma' nabżon nissan komplu nibnu fuq dik il-bazi. Grazie ħafna għal daqstanti situazzjoni din. Il-Komitat se jivvota fid-29 ta' Novembru l-ewwel ta' Diċembru dan iż-żmien u dan ifisser li aħna ħan nivvotaw fit-22 ta' Novembru. It-tnej fil axija fi Strasburgu. Jista' jkollna skambju formali ta' opinjoniet qabel il-votazzjoni sabiex nimxu mal-formalitajiet imma dan ifisser li l-emendi ta' kompromess se jkollhom isiru qabel dik l-nar. Mek ma nivvotawx, dak iż-żmien ma jkollniex opinjoni. Jekk tippermettili forsi r-rapporter il-laqqa shadow meeting ma jkem jista' jkun għaliex naħseb li għandna bżonn dibattitu twila u qabel nivvotaw. Għandna bżonn shadow meeting naħseb. Iva, sen waslu l messaċ Se konna laqa ta' shadows mela u noħorġu b'emendi ta' kompromess li mbagħad nistgħu niddiskutu fit-22 ta' Novembru. Imbagħad nivvotaw ukoll fl-istess jum. Grazzi ħafna, nixtieqilkom kull suċċess. Taqsek kallum. Nkomplu għada fl-10 zewġ diskussjonijiet fuq il-Credit Rating Agencies, il-regolament, un-bat l-rapport ta' inizjattiva. nal il illa għallum.